ta' nir ġdid li l-rapporter skolla nittama li dawn il rapporti ikollhom impatt fuq il negozjati tal-kummerz tal-Unjoni. Grazzi. Danke kollegi Kasak, als nexis für di Fraktion Grüne Eva. Grazzi. Issa għal grupp tal-ħodor għanna s-sur Taylor għandu żewġ minuti. Uh, thank you, President.